rifiutata mm, rifjutata bitlet voti. Nistaw naraw u namlu verifika minnaħa ta' servizzi anki għal votazzjoni li mis biex kullħat ikun jista' jara fuq l-iskrin. Grazie e, Grazzi, Signora Beres. Mela, il-numri tal-komitati permanenti proposta prezentata fil-konferenza tal-presidenti, il-paragrafu 1.3 il-Kumitat tal-Kummerċ Nazzjonali hemm l-emenda numru 1. Minu a favur? Kontra. Min jastieni? Għaddit. Id-deċiżjoni. Namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa.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 Essa, skont l-agenda għanna Grazie President, point of order. il-ampina miex qed taħdem fuq it-tmin solar fejjem id-delegazzjoni tal-UKIP, forsi tistaw eh, tirsolvu din il-problema. Bla dubju, nibatu millu minnu fih xi responsabli, xi responsabli tal-servizzi biex jieċekja il-problemi tekniċi li jem għal fuq it solar. Mela, l-agenda, skont l-agenda, dikjarazzjoni tal-Konsil u l-Komissjoni fuq il-programm ta' attività tal-Presidenza Maltija.